think we should start because of uh, yes. colleagues. Um, I think we. Nasib aħjar nibdew, mela, kollegi. Lodwa tajba li kulħadd jiena konxu ħafna li eh, il-ħamis fil-ħodu il-kollegi għandhom problemi minħabba il strike ta' trasport imma u l-lum mod partikolari eh, illum hemm diffikultajiet addizzjonali, ġifieri hemm problemi bit-trains, eċetera, għalhekk nixtieq naqbad u nibda. Sabiex inkunu nistgħu nagħmlu l-agenda tagħna. Nispera ma zittilkomx ma l-anzjetajiet tagħkom. Hemm xi problemi bl-Eurostar, bit-TGV? Fil-fatt miex waħda mill-dmirijiet <laughs> tiegħi li nżid informazzjoni fuq it-trasport, imma qed taħjar ngħidilkom. Mela kollegi nibdew fuq l-aġenda tagħna bil-punt fuq id-dispożizzjonijiet transitorji fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjoni tal-Pulizija u kooperazzjoni tal-Pulizija. Iġbir protokoll 6 u 30 l-opt-out u l-opt back in. Għajkonna prezentazzjoni mill-Komissjoni u l-Presidenza tal-Kunsil fuq negozjati mar-Renju Unit. Nishtiq nati introduzzjoni qasira għal dawk il-kollegi li forsi mhumiex qed isegwuha fid-dettall. Skont il-protokoll 36 paragrafu 4 trattati tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit iddeċida li joħroġ mill-miżuri ta' ġustizzja u kriminali u il-Pulizija li ġew adottati qabel l-ewwel ta' Diċembru tal-2009. U bħala riżultat ta' dan, eh, l-aki kollu ta' taħt it-tielet perastru mhux ta' taħt Lisbona ma jibqgħux japplikaw ir-Renju Unit mill-ewwel ta' Diċembru tal-2014. Mela, mill-24 ta' Lulju tal-2013 ir-Renju Unit indika b'mod informali l-intenzjon li jerġgħu jitħlu ġo 35 strument tal-akir rilevanti. Skont it-trattat il-Kunsill għandu jiddeċidi fuq it-talba tar-Renju Unit li għandu xaqsam mal-akir ta' Schengen permezz ta' unanimità u il-Kummissjoni għandha dmir li teżamina dawn it-talbiet għal dak li huma l-miżuri mhux ta' Schengen. Għalissa għaddejjien il-negozjati bejn id-delegazzjoni tar renju Unit, il-Kunsill u l-Kummissjoni minn Marzu li għadda. Fis-26 ta' Settembru tal-2014 il-Kummissjoni Ewropea adottat żewġ proposti tal deċiżjoni tal-Kunsill. L-ewwel waħda tiddetermina ċertu arranġamenti konsekwenzjali u transitorji u t-tieni waħda dwar il-konsekwenzi tal-opt-out tar renju Unit. Palissa dejjien in-negozjati fil-Kunsill, li ħajkollu jiddeċidi fuq dawn iż-żewġ proposti permezz ta' maġġoranza kwalifikata. Dan għandu jsir qabel l-ewwel ta' Diċembru tal-2014 biex nevitaw li jkun hemm vojt kemm legali u prattiku. Mbagħad il-Kunsill ħajkollu jadotta b'unanimità it-tielet deċiżjoni fuq it-talba tar-Renju Unit li terġa' tidħol f'ċertu miżuri ta' Schengen. L-iskadenza edha eh, toqrob, ġviri dwar dan il-tejn bejn il-Kummissjoni Renju Unitu l konsil Parlament għandu jinstema fuq din il-kwistjoni importanti. Kummissjoni u l-Presidenza ħaj jippreżentaw il-situazzjoni attwali tan negozjati mar renju Unit. Mela, ħanad il-kelma l-ewwel is-Sur Slit mill-Kummissjoni, u mbagħad is-Sur Kolombo mill-Presidenza Taljana. U mbagħad wara dan il-membri kun jistgħu jagħtu l-pożizzjonijiet tagħhom. Mela l-ewwel net is-Sur Slit mill-Kummissjoni. Ngħaddi l-kelma lilek. Thank you very much, Chairman, and thank you for this opportunity. Grazzi ħafna sur President, grazzi ta' li tajtni din l-opportunità li nagħti aġġornament lill kumitat fuq l-istat attwali. U dan isegwi l-impenn min-naħa tal-Kummissjoni sabiex il-Parlament inżommu informat b'mod regolari intom diġà jekk minix sejjer żbal tajt taqsira eccellenti ta' situazzjoni legali ninsabu fija Iżda irrid nagħti naqriżjed dettal. Forsi nagħti naqriżjed dettal fuq fejn xin il-pożizzjoni tagħna mill-perspettiva tal-Kummissjoni. Forsi l-Kumitat jiftakar mill-aħħar aġġornament li kellna fl-Ulju li bażikament hemm żewġ binarji. Għanna it-tmim tal-periodu ta' tranzizjoni għal dawk l-istrumenti li kienu jaqgħu taħt il-tielet pilastru li hija rilevanti ovvjament tal-Stati membri kollha, u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-opt-out tal-Renju Unit u meta ħajerġgħu jitlu skont artiklu 36. Mela fuq l-ewwel punt il-Kummissjoni kienet qiegħda tħares biex tara jekk hemmx xi atti li jistgħu jiġu revokati għalix għad huma obsoleti. U fil-fat aħna għedna fil-komunikazzjoni tar rifit ta' ġunju li għadda, din dan qasam eh, li konna qegħdin nħarsu leħ u issa avvanzajna mhux ħażin. U importanti li aħna nejnu lil kulħadd sabiex ikun hemm ċarezza brabta mal-laki tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna ħankunu qegħdin nippreżentaw xi proposti u nistennew bil-ħerqa li nikkooperaw mal-Parlament u dan fil-proċedura li twassal mbagħad għall-adozzjoni għaliex din ħatkun proposta ta' kodeċiżjoni li jiġu revokati xi atti. Ċiktarx ħajkun hemm xi ftit proposti li jiġu revokati atti taħt il-laki, taħt il-tielet pilastru li kien ġviri taħt il-laki. Issa dwar l-opt-out tar-Renju Unit, palma qed, Sur President, Is-sena li għaddiet il-Renju Unit eh, użat dritt tagħha li tisblokka l-opt-out u tawna lista ta' u 30 strument li jixti u jamlu opt-in lura fihom. Palma forsi tafu, il-Kummissjoni trid tevalwa eh, l-aspetti mhux ta' Schengen un huwa l-Kunsill li huwa responsabbli għal naħal li għandax x'taqsam ma' Schengen. Għalhekk il-parametri ta' dan l-eżerċizzju insibuhom b'mod ċar fit-trattat. Palma jedna l-Parlament f'Ġunju u palma spiegajna l-Komitat f'Lulju, il-Kummissjoni u r Renjonit laħ uftijim fuq l-analiżi teknika tal-proposti li saru minnaħat tar-Renju Unit fil-qasam mhux Schengen. Nishtiq nispiega b'naqriżiet dettal x'inhuma il-parametri li kienu definiti b'mod ċar taħt it-trattat sabiex ikunu nistgħu naraw jekk l-atti kellhom jiġu miżjuda mal-lista ta' Renju Unit biex nassikuraw koerenza legali jew inkella jekk hux ħajkun hemm xi problemi operattivi jekk huma jipparteċipaw f'ċertu strumenti ma mhux f'oħrajn. Fil-fatt minn dak iż-żmien ma ġara xejn li jaffettwa il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni kif kien hemm fil ftejn ta' Ġunju. Iżda aħna nafu li d-deċiżjonijiet formali jistgħu jaslu biss fl-ewwel ta' Deċembru għaliex dik hija l-ewwel ġurnata meta ir-Renju Unit tista' tinforma mod uffiċjali li huma għandhom l-intenzjoni li jagħmlu opt-in. Issa dwar li, li nilħu ftehim kmieni, Eh, din kienet ġeja minn xewqa li niprovdu ċertu ċarezza u nsolvu l-problemi operativi fl-ewwel ta' Deċembru. U għall istess raġuni l-Kummissjoni għamlet l-almu taħħa sabiex tgħin l-Kunsill fl-isforzi tagħhom sabiex jilħu l-istess tip ta' ftehim għall-istrumenti Schengen bħal dawk li diġà eh, intlaħqu għal dak li huwa l-aspett mhux ta' Schengen. Iżda bħalma jaf il-Kumitat, deċiżjoni fuq in-naħa ta' Schengen titlob unanimità Palma jittinti su Sur President, din il-ħidma waslet għal ċertu proposti għal miżuri transitorju konsekwenzjali li jinkludu ċertu impenji li saru minnaħa tar-Renju Unit dwar il-possibilità tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-ġejjieni fuq tliet deċiżjonijiet ta' prum fuq l-iskambju ta' informazzjoni. Din fija nifissa mhix ħaġa li trid tiġi eh, deċiża fl-ewwel ta' Deċembru. U fid-dawl tal-parteċipazzjoni possibbli fid-deċiżjonijiet ta' Prum, il-Kummissjoni għamlet ukoll eh, proposti fuq il-konsekwenzi possibbli. Ir-Renju Unit diġà irċevew eh, finanzjar ta' madwar 1.5 eh, miljun euro għall-implementazzjoni ta' Prum, u mbagħad jekk ma jitħlux fi Prum ikollhom ituhom lura dawn il-flus. U nishtiq infakkar li l-impenn liħor kellu xjaqsam mal-qafas leġislativ prum. Il-partijiet kollha jaqblu fuq l-importanza ewlenija li nevitaw li kunem vojt operattiv fil-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fil-qasam tal-affarijiet kriminali. Għalek, il-proposta tagħna tikludi klawzola sabiex nevitaw kwalunkwe riskju ta' eh, vojt zaħir fil-ħin u kienem ċertu dubji espressi minn ċertu stati membri għalek ċertu qatt jibqaw japplikaw fur renju Unit eh, għal periodu tranzizjorju ta' sabatijem U il-Renju Unit suppost ikun jista' jipparteċipa. Iġviri fl-ewwel ta' Deċembru mbagħad ikun hemm notifika tal-atti li tixtieq tipparteċipa fihom minn ħatar Renju Unit, mbagħad ikun hemm deċiżjoni tal-Kunsill eh, tal kummissjoni eh, li tagħti tajt iva għal dawk l-atti li mhumiex ta' Schengen u deċiżjoni tal-Kunsill fuq l-atti ta' Schengen. Dawn ovvjament huma kwistjoni importanti għal sigurtà ta' ċittadini għar Renju Unit imma l-Unjoni Ewropea kollha kemm u hemm proċeduri sensittivi ħafna għaddejjin Xolna taħt il-protokoll 36 kien li nerġgħu nistabilixxu l-usa miżura ta' parteċipazzjoni tar renju Unit fl-akki tal-Unjoni fil-qasam tal-libertà, sigurtà u l-ġustizzja mingħajr ma naffettwaw mod serju il-koerenza u l-operattività tal-aki. Il-Kummissjoni u l-Kunsill il koerenza u l operattività tal aki il kummissjoni u l kunsill għamlu u edin jagħmlu dak kollu li jistgħu biex isolvu xi inċertezzi pendenti u jridu jagħmlu dan qabel l-ewwel ta' Diċembru. Iżda ovvjament imbagħad fl-ewwel ta' Diċembru ikun fidejn ir-Renju Unit li huma jinnotifikaw x'inhu l-intenzjoni li huma li għandhom l-intenzjoni li jagħmlu opt back in għal ċertu miżuri mbagħad fidejn eh, il-Kunsill li eh, fil-każ tal-affarijiet li għandu x'aqsma Schengen ikollhom unanimità. Grazzi. Grazzi ħafna, bħalma qed inti waħda mir-raġunijiet fil-Parlament irid jeżamina minn dar f'dan l-istadju, eh, mhux biss rekwiżit formali imma għax hemm impatt doppju mhux biss fuq ir-Renju Unit imma anka impatt fuq stati membri oħra. Bħalma qed inti. Issa naddi għal rappreżentant tal-Presidenza Taljana Sur Kolombo qabel ma naddu eh, għall opinjonijiet tal-delegazzjonijiet. Grazzi ħafna Sur President. kemm inti u l-Kummissjoni diġà tajtu stampa verament eh, mimlija tal-sitwazzjoni, stampa ċara tas-sitwazzjoni għalhekk jiena ħakis sempliċement ħanżid xi informazzjoni. Mela wara l-ħidma li saret wara taħt il-presidenza Griega li permettit li inħejju dan id-dossier minn aspett tekniku blaħjar mod, il-presidenza Taljana kompliet il-ħidma sabiex issib ftejjim biex tigarantixxi l-lusa parteċipazzjoni possibbli tar-Renju Unit fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Aħna diġà zammin kellna erba eh, laqat tal-grupp ta' ħidma taħt il-Presidenza Taljana għada ħajkun hemm la oħra. U Il-kwistjoni ġi diskussa kemm fuq il-livell ta' ministri kif ukoll fil-Kunsil tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-9 u 10 ta' Ottubru u il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali ta' Ottubru. Il-Presidenza Taljana qiegħda timpenja ruħa sabiex tkun tista tiffaċilita kemm jista' jkun liżjed mod maġġel eh, ftehim. Aħna konxi tal-fatt li hemm ħafna stati membri li ovvjament huma interessati li jaraw li qabel l-ewwel ta' Deċembru jkun hemm ftehim politiku anka fid-dawl tal-fatt palma qalet il-Kummissjoni li d-deċiżjonijiet kollha differenti jistgħu jiġu formalizzati biss fl-ewwel ta' Deċembru. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu sabiex ikollna ftehim politiku ehm, e, fil-ħin sabiex jekk ikun hemm xi dubji e, insolvuhom u jekk ikun hemm xi vojt legali u operattivi nkunu nistgħu nevitawhom. Ir-Renju Unit qed jaħdem ukoll mod bilaterali ma' dawk il-pajjiżi li qalu li għandhom xi dubi. U pratikament ir-riservi kollha li kien hemm issa rnexxinna nsolvuhom Bażikament baqa dubju wieħed biss u aħna nittamaw li din l-aħħar riserva tista' titneħħa kemm jista' jkun malajr sabiex inkunu nistaw eh, fl-ewwel Deċembru inkunu lesti eh, li neħu dan il-ftejim li bħalma qalu eh, qalet il-Kummissjoni għal dawk li huma l-kwistjoni Schengen trid tissir bl-unanimità. Huwa minnu deċizjoni deċiżjoni fetwa biss l-affarijiet ta' Schengen iżda l-Istati membri mill-bidunet ħassew li il-kwistjoni trid tiġi trattata bħala pakkett wieħed Għalek, bazikament, il-ftejim irrit ikun komplassiv u irrit ikun sodisfaċenti għall-istati membri kollha. Naqafaw għal-issa, mandi xorfejn zitxie iktar. Grazzi. Thank you very much, Mr. Colombo. Grazzi ħafna, Sur Colombo. Issa. Mela, eja niftaħ il-kelma u għajdu li jekċudux titkelmu. Nibdew Timothy Kirkov. Sur President, mandi xarfien tawan. U fil-fatina naħseb li e, tawna taqsira verament utli ta' situazzjoni ta' bħalissa. Jina ovvjament nishtiq li l-kwistjoni tiġi solvuta kemm jista' jkun malajr. U ovvjament jena nishtiqa tiġi konkluża għabbażi ta' dettalji tal-protokolli differenti u loqsma differenti li aħna konna edin niddiskutu l-optin mill-ġdid tar renju Unit. U fuq il-lista li għanna qoddimna hemm ċertu waqsma importanti ħafna għas-sigurtà tal-Ewropa partikolarment għal dak li huwa l-iżvilupp tal-kooperazzjoni eh, tal-Pulizija u l-ħidma ta' organizzazzjonijiet bħall europol U jekk inħarsu aktar il qoddim ovvjament hemm il-kwistjoni ta' Prum, U jina naf mill-kummenti li smajna li din ovvjament miex xi ħaġa li tiġi eh, determinata sa l-2015. Iżda jena naħseb li l-proċess li għaddej palissa u l-atmosfera li fih qed jitwetta dan il-proċess huwa importanti ħafna. Jekk aħna nħarsu il-qudiem lejn in-negozjati lejn konklużjoni ta' dawn in-negozjati is-sena id-dieħla. L-unika ħaġa li xtieq inżid huwa li ovvjament palma taf jien għandi attitudni verament pożittiva, imma l-unika pont li nixtieq nqajjem huwa li tul il-negozjati u tul il-diskussjonijiet fuq ħafna minn dawn il-punti hemm xi oqsma eh, ta' li għandhom xaqs maħħom dwar it-tibdiliet u riformi tal-ġejjien f'dawn l-oqsma. Dejjem kien diffiċli meta it-tielet pilastru kienet eh, jitwaqqa biex najdu hekk, ġviri jiġifieri, eh, ta' qabel 2009, dejjem kien diffiċli ħafna għaliex Spiċajna bħafna miżuri li ma ġewx riveduti għal numru ta' snin. Għalek jina naħseb li diskussjonijiet eh, għaddejjien li tqajmu kol minn numru ta' stati membri u ma' oqsma fejn waċċar li nixtiqu jaraw naqriżjed svilup. U anka f'dan il-komitat aħna nixtiequ li konna diskussjonijiet sabiex naġġornaw ruħna sal-21 seklu u mhux nibqgħu waħlin fl-20 seklu fuq ċertu miżur importanti. U jiena nittama li dawn il-punti speċifiċi, ġifieri dawn ħames u 35 eh, punt għal opt-in jibqgħu ċari u li aħna nibqaw nifukaw fuqhom. U meta jkun hemm imbagħad affarijiet addizzjonali li joħorġu minħabba l-konsiderazzjoni ta' dawk il-punti, nispera li dawn nkunu nistgħu narawhom b'mod separat u fuqhom. U dan il-kumitat ħajkun involut bisħiħ f'dak il-proċess la darba nkunu konkludejna eh, dawn il-punti. Jina nishtiq nirrepet li eh, verament grati għal rapport li rċivejna u ovvjament il ħbibtana f'Londra Irridu u koll jikonsidraw dan f'termini parlamentari, dan it-tama li ma jdewmux l-affarijiet eh, bla bżon eh, biex nkunu nistaw nikkonkludu. Grazzi ħafna sa' Sophie Devalt. Iva, grazie sur President, jina kontenta li jett ikonna dan l-skambju ta' opinjonijiet. Għalli xuwa suġġett verament importanti. Nishtin ringrazzja l-Kommissjoni għall-introduzzjoni li taw, iżda irrit najt li jena ma konċ kontenta bil-mod ta' kif il-Kommissjoni informat il-Parlament. Ġveri li batu itra s-survel, jina nipretendi li il-Parlament jiġi informat fuq livell politiku, għalek jina nipretendi li dinja xaħġa li seħ fil-ġejjeni. Personalment jina naraf xinu ma trattati, xġi negozjat fil-passat, iżda nishtiq najt. Jina Eh, Minix kuntenta li hemm stati membri jew stat membru li kollu opt-out kollettiv ta' eh, qasam ta' politika tant importanti. Aħna l-koll eh, nħobbu s-suq interna l-qasijin iva, il-frontieri miftuħa, movement ħieles, ma dan ifisser ukoll movement ħieles tal-kriminali. Għalhekk hemm bżonn li min jġilet il-kriminalità li ikollu movement ħieles. Jiġifieri m'għandhomx jippruvaw jiġġieldu l-kriminalità bidejhom marbuta wara darhom. Jiena naħseb li hemm bżonn li ntejbu għawek naqbel ma' ma' Timothy li hemm bżonn intejbu u nsaħħu l-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja u mhux inkisruha. U jiena naħseb li hawnhekk jeżisti riskju jiena naraf li l-Kummissjoni u l-Kunsill għaddew minn tal-eżerċizzju li provaw iħarsu il-koerenza fiħdan il-loqsma ta' politika differenti. Għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel. L-ewwel net. Jina nista' nifhem mill-Kunsill li qed jiddiskuti il-parti ta' Schengen li għad fadal kwistjoni waħda pendenti, riserva waħda semmejta inti. Nixin kunnaf naf min għad għandu riserva fl-interess ta' trasparenza aħna wek namlu dibattitu fil-pubbliku. Jina naħseb li din hija importanti il-pajis irid ikun miftuħ fuq dan, imma anka sentenzi tal-qorti li jgħidu li għandu jkun hemm iktar trasparenza. Issa jiena nxuq nkun naf ukoll xed isir sabiex nelbu ir-riservi. X'nam nagħmlu naqra pressjoni, eh, nippruvaw eh, inxaħmuhom, il-proposti nimmodifikawhom, kif taħdem il-ħaġa? U jina nishtiq nkun naf ukoll għax kif qed nifhimha jiena ħajkun hemm votazzjoni wkoll fil-Parlament tar-Renju Unit. Timiet jagħmel iva brasu ġifiri naħseb fim sew. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf kif ħajsir id-dibattu tu hemmhekk x'inhuma l-argumenti miż-żewġ naħat. U mistoqsija għal-Kummissjoni inti proponejt fl-interess tal-koerenza i proponejt li jitpoġġew tlet elementi addizzjonali fuq il-lista. U jina nixtieq nkun naf din kif ħataħdem. Din hija xi ħaġa li ġiet aċċettata mill-Gvern tar-Renju Unit. U għandi ċertu kurzita u kol din kif taħdem Fil-Parlament Ewropew l-MPs kollha jvotaw fuq suġġetti kollha, anka fuq suġġetti bħal zona euro, ma jaffettwalhomx il-pajjiżhom. U din kif ħataħdem? Kif ħataħdem fil-Kunsill? Xajkunu l-arranġamenti ta' votazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet? Ma nafx. Issa l-aħħar mistoqsija prattika jew talba, aħna għandna lista tal-miżuri l-opt back in biex ngħidu hekk ma jina nishtiq li kolli perspettiva ġenerali tal-punti fejn memx opt-back in, iġviri li għadhom opt-out. Sabiex ikonna perspettiva ġenerali sħiħa ta' aħna fejn ħankunu qegħdin nikkoperaw u fejn mhux ħajkun hemm kooperazzjoni fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you very much Sophie for helpfully widening the debate. Grazzi Sofi tal-li wessajt dibattitu iva ħajkun hemm dibattitu fil-Parlament u anka votazzjoni. Naħseb din il-ġimgħa il d-dieħla. U fl-interessi ta' trasparenza jiena itlob lill-Kunsil biex forsi identifikaw dan il-pajis. Għax iva kien hemm pajis, ma nafx hekk forsi jistawx Forsi tista' tinomna l-Spanja fl-intervent li jmiss. Mela, issa, Jan Albrecht. Thank you, Chair. Grazie. Jina naqbel perfettament mal-fatt illi ek ma jkonniex <clears throat> overview kompleta huwa diffiċli li wieħed jiġġudika għax l qudiem mill-karta fondamentali u mid-trattat ta' Lisbona jista' jkun ukoll li ikun hemm bżonn uh, nieħdu l-konsegwenzi minn din opt-out bħal di għax jista jkun hemm opt-out f'miżura ta' kooperazzjoni, per eżempju l-mandat ta' arrest jew anki il-mandat ta' investigazzjoni u jista' jkun hemm opt-in minnaħa l-oħra fid-direttivi ta' drittijiet proċedurali biex tipproteġi drittijiet ta' sospett tal-persuni sospettati u affarijiet oħra. Jiena ma naħsibx li din hija ħaġa possibbli. U il-Parlament mbagħad eh, fl-aħħar għandu eh, jieħu deċiżjoni u jgħid li jgħajt kannix qasam kompletament separat jew jew jiddeċidix jekk l-infurzar għandu xisir minnaħa tal-Kommissjoni illi anki il-kwistjoni ta' drittijiet fondamentali għandhom eh, jiġu rispettati f'ċerti stati membri u ma jistawx jagħmlu opt-out mill-drittijiet fondamentali eh, jew ta' protezzjoni jekk ikunu għażlu li jitħlu fil-miżuri ta' kooperazzjoni. <clears throat> U jiena nistenna li l-Kommissjoni tanalizza kemm huwa possibbli li jkun hemm kontradizzjonijiet fil- l-opt-out jew nkella meta wieħed jagħmel jerġa' jagħmel opt-in fuq dak li għandu x'jaqsam ma' dispożizzjonijiet ta' trattat. Eh, fuq dak li għandu x'jaqsam mal-qorti u mal-ġurisprudenza jiena ma nistax nimmaġina illi eh, legalment dana jirrispetta trattati u il-kooperazzjoni il, il leali u l-Unjoni eh, għal eh, daqstant għandu jiġi evalwat b'mod attent minnaħa tal kommissjoni u għandu jkun hemm il-possibilità ta' eh, proċedura ta' ksur ta' trattat eh, f'dan il-kas eh, illi iwassal għal minar ta' ċerti prinċipi fundamentali. Grazie. Andi l-aħħar kellim, surbaten, għaw xaħatiru li xtiq tkellem fuq dan il-sujġet, għabel ma nieħu dan il-kellim aħari. Grazie, President. Jina nista nisarraħ moħħa l senjura Entvelt eh, fuq il-moviment liberu tal-kriminali għanna ħafna minn daw eh, eh, ħafna kriminali u ħafna organizzazzjonijiet li jistaw anki jieġu f'Renju Unit minar Mm, ħat ma ħat ma jżommhom e, permettu li nitkellem ħat jiena ma interrompejt lil kulħadd lil ħadd. E, e, fil-website tiegħi hemm anki studju analiżi ta' din il-kwistjoni. Ejja niftakru x'qed ngħidu hawnhekk. <coughs> Pratikament hija s-sustanza tal-strumenti legali u istituzzjonijiet illi Eh, se kunu sej kollum priorità fuq il-liġi Ingliża. Eh, eh, il-liġi Ingliża ilha tiżviluppa 10 sekli. U importanti li wieħed jipporsegwixxi il-persuni <coughs> ħatija imma anki li tipproteġġi l-innoċenti. Issa, jien nishtiq nitkellem fuq il-House of Commons għax aħna għadna indipendenti u il-Parlament Ingliż eh, se jvota fuq da. Eh, però eja eh, niftakrux għal illi fid-29 ta' Ottubru David Cameron qal illi fil-fatt huwa reġa' ħa trasferiment ta' setat lejn il- lejn ir u offra ċi protezzjonijiet lil poplu Ingliż u qal illi ma sax isir estradizzjoni fuq ħaġa li miex reat fir Renjunit illi l-imħalfin jistaw jirrifjutaw il- uh, talba għal mandat ta' arrest u punti oħrajn. Issa, jien ixtieq nitkellem fuq waħda waħda. Id-deċiżjoni li wieħed jagħmel opt-out fuq mit miżura mhumiex importanti dawn il-miżuri huma pjuttost żgħar u mhumiex eh, setat huma eh, ridondanti ħafna minnhom huma doppi eh, huma setat irrilevanti u fil-fatt il-House of Commons il-Komitat tal- Select Committee E, għalet illi fil-kombinazzjoni ta' opt-out u opt-in mux sej mux se e, waslu għal setat li se jiġu lejn Renju Unit, anzi, il-kontrarju. E, Issa, il-kwestjoni tal-istradazzjoni eh, eh, tapplika biss eh, fuq reati li jiġu kommessi fir Unit u mux dawk li jiġu kommessi barra mir Unit. U skont il-liġi Ingliża, eh, kulħadd jista' jiġi eh, akkużat eh, skont il-mandat ta' ta' arrest Ewropew hemm 32 eh, possibilità frodi eh, eh, u u nganni, però ma jistaw jiġu persekwitati jekk ma jkunx hemm allegazzjoni ċara ta' reat waqt illi fil-kas tal- tal-mandat tal arrest Ewropew dana jista' jkun. U eh, eh, Cameron qal li il-kwistjoni tal-rifjut tal-estradizjoni jirrigwardaw il-proporzjonalità. <coughs> Jiena personalment ma nifimx għaliex hija ħaġa ħażina illi wieħed jagħmel estradizzjoni fuq reat minuri mingħajr evidenza waqt illi hija ħaġa tajba li wieħed eh, jagħmel eh, estradizzjoni eh, ta' reat importanti mingħajr evidenza xorta, jekk m'hemmx evidenza m'hemmx evidenza. Issa, Eh, skont is-sistemi ta' ġustizzja eh, kontinentali fejjem istaħat ħarriċ minnaħa ta' maġistrat la darba eh, xaħat jiġi jiġi arrestat ma' nix idea kem sejdum fil-ħabs ħan nispiċċa, aħna pratikament edin nissostitwixxu is-sistema ta' ġustizzja li ilu jevolvi 10 sekli għal eh, sistema għaljen eh, u mux maruf <clears throat> u edin natu l-ġurisdizzjoni l-orti eh, tal-ġustizja eh, Ewropea u għet neħwa mill-orti Ingliża. U din hija eh, mossa permanenti. Aħna se nistostitwixxu l-istat ta' dritt bl-istat tal-ideoloġija Ewropea pratikament. U aħna nappoġġaw il-fatt li m'għandniex nadottaw xejn minn dan. E, e, jina mux biex nwaqfek għax għal kontrarju għajt il-President, inti għandek dritt titkellem fil-demokrazija, imma l-problema hija e, fuq kemm id-dum titkellem. Sofin vet jina nishti nfakkar il-kollega li għal li dan huwa sistema alien, jena nishtiq nfakkar illi il-gvern tar renju Unit u il-membri tal-Parlament Ewropew kienu votaw favur ta' dan il sistema u mumiex għaljen il sistema Issa għet jitkelmu tlet personi fl-istess ħin u impossibbli li għet jgħamil eh, traduzzjoni. Eh, Il-President jgħati il-mikrofonu. Grazzi, jgħajt. il-President, kollegi, bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu. Jien issa nerġa l-ura biex nisma minnant il kommissjoni biex ti tirrispondi għal eh, kwistjoni ta' sustanza. Mela, umbat mm, kelli moħrajn, l-ewwel Kommissjoni. Grazie, President. Forsi jiena nistanajt kemtejn fuq il-kwistjoni il ta' ċifri u tal-ċarezza ta' fej senkunu nkunu fl-ewwel ta' Diċembru. L-ewwel net nixtieq nisħa fuq il-fatt li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija li l-ftehim li aħna l-ħaqna mar-Renju Unit f'Ġunju jirrappreżenta ir-rispett tal-kompitu li tana trattat eh, fuq fu il-minnaħa ta' Schengen u relazzjoni mal- mal-grupp Schengen u aħna nħossu illi dan huwa pakett koerenti fuq dak li għandu xaqsam mal obbligi tagħna eh, fit trattat. U naturalment dan huwa parti minn stampa ħafna iktar wiesa u dana kien il-kompitu li kellna skont it-trattat. Issa, fuq iċ-ċifri, kien hemm erba strumenti illi il-Komissjoni ħasset illi hemm bżonn jiġu miżjuda mal-lista illi il renju Unit inizjalment indikat. U diskutejna ma' Renju Unit u wasalna għal ftehim illi eh, dana kien Europol u anki il-Network Ġudizzjarju Ewropew u koll Il-fatt ta' ċifri u għadovut għal ħafna raġunijiet imma b'mod partikolari għal proċess ta' lisbonizzazzjoni. Ġifiri, kull darba illi il-leġislaturi jadottaw għat skont il-qafas ta' Lisbona, pratikament e, e, jinqata mill-lista l-ex lista ta' tilet pilastru. U għal daqstant il-ċifri eh, ġenerali jidbidlu u kultant inħossu li jem numri strambi. Eh, per eżempju, il-mandat ta' investigazzjoni Ewropew u l-adozzjoni ta' dan il-mandat u l-izbonizzazzjoni tal deċizjoni AFAS fuq il- li frizar tal-evidenza ġina ġiet inneħija mill-lista eh, li ġew konsiderati automatikament u għal din raġuni kien hemm noqqas taqbil fejn fost bejn il-listi. U għal din raġuni huwa importanti li jkun għadeha ċara tal-ambitu tal-aki kollu kemmu, pero dan nistgħu nagħmluh biss b'ċertezza fl ta' Diċembru biex bekk umbat ikonna punt fiss unkunu nafu fej edin. U għatem eh, ħidma dejja immexija mill-kollegi ta' segretarja ġenerali tal-Kunsil u bekk mbagħad fl-ewwel ta' Deċembru jkollna lista ċara ta' fej qegħdin. Blaki il jiġi normalizzat mbagħad fit-tmim tal-periodu ta' transizjoni. Umbat, eh, l-aħħar punt proċedurali eh, jiena nista ħat nota taħħa ħat tiegħu dal-punt u nerġa' niġi nerġa' nagħtikom risposta darb'oħra. Grazzi, President, il-Presidenza. Eh, Biex nirrispondi għal mistoqsija ta' Signora Entfeld hija diġà qalet li mu dan il-pajis illi għandu din ir-riserva aħarija, però nixtieq ngħid li dan kien dibattitu twil ħafna li beda fir-rebja li għaddit, ħafna stati membri esprimew dubbi u riservi fil- Imodi, ħafna minnom dawn eh, waqaw, u hemm din l-aħħar riserva illi tirrigwarda mhux punt Schengen imma punt non Schengen u d-deċiżjonijiet ta' prim u kif il-business case ta' Renjunit jista jiġi immexxi skont il-dikjarazzjoni uh, tar Renjunit li ġiet uh, eh, depozitata fil-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. Aħna pratikament din hija assikurazzjoni ta' miżura ta' reċiproċità fil-ġestjoni ta' dan il-business case. Ekkissa <clears throat> e, e, e, issa tafu kollox intkom. Aħna maħniex weqfin fuq din ir-riserva aħħarija. Hemm ħafna kuntatti bilaterali u nittamaw illi anki din ir-riserva tista' taqa' malajr aħna fiduċjużi naturalment ma nistawx najdu xejn għalissa għax il-rizerva għada e, e wiqfada teżisti imma aħna fiduċużi li din il tista taqa e, minn hawn ftit żmien ieħor. Grazzi. Ma kienieċ Signora Sinjora li semmet il-pajis imma jiena jgħid il-President. Jekk mawx ħatiħor li jixtieq kellem nishtiq jena nala dibattitu billi najt li l-ewwel net il-parlament, l-interess tal-parlament huwa eh, biss punti legali imma il-membri għajmu anki punti politiċi u tkellmu fuq il-dibattitu li għaddej bħalissa fir-Renju Unit u għalina fil-parlament se nkomplu nimmonitoraw is-sitwazzjoni għax eh, se jkun hemm impatt kif għal Albrecht fuq anki stati membri oħrajn fuq uh, xogħol leġislattiv fuq oqsma oħrajn. Minnaħa tiegħi bħala President eh, il-pożizzjoni il tiegħi hija li napoġġa l-opt-in din hija opinjoni personali tiegħi u qed nistqarrih b'mod ċar dan. Anki minkejja dan però jiena se nkun Eh, president l-iktar neutrali possibli f'din il-kwistjoni. <clears throat> Għandek point of order, Sofi, lejna nishtiq nitlob u nerġanaj dak li għat qabel, nishtiq ikolli stampa ġenerali u jena nifem il-Komissjoni li qed taħdem fuqa, però irrid ikun hemm eh, xi ħaġa li huwa kważi komplet għax u għara kollox għadbaqa erba ġimad bis, nishtiq ikolli stampa ġenerali, eh, jena nishtiq il-xsejkun eh, inklus fil-opt back in u xsejkun esklus. Jena mm, man mux spess immur fuq il pagġna web tal-kollega eh, u nishtiq ikolli din informazzjoni Jiena naħseb li l-Kunsill għandu jiġi fil-plenarja possibilment biex jinformawna formalment fuq dak li ġi ftejim, ġi miftijem u dak li se għatridu jidibattu, jidibattitu, jidibattu. <clears throat> e Dawn punti importanti u nifmuhom e, minnaħat tal-Kommissjoni anki, grazzi, ħadna nota Bekk issa nistaw najdu li dan id-dibattitu nar uħu ringrazzja l-kollegi u għal punt li mis. The next, um, the final item this... Il-punt aħħari ta' dalodu, kollegi, huwa l-mistoqsija bil-miktub l kummissjoni fuq definizzjoni ta' sigurta nazzjonali. Hawnhekk għanna regola 130 tal-regoli ta' proċedura li tistipola li l-mistoqsijiet bil-miktub irridu t tweġiba fi żmien sitt u jekk dan ma jkunx il-każ eh, tidħol fl-aġenda tal-kumitat responsabbli. Sofi Indvelt et mistoqsija nhar 27 ta' Wissu 2014 u l-Kummissjoni wieġbet is-16 ta' Ottubru 2014 li huwa iktar minn s ġimgħat wara. Għalhekk fuq talba ta' Sophie jien daħħalt fuq l-agenda dan is-suġġett fuq l-agenda tal-lum. Sofija jekk jogħġbok, nidilek il-mikrofonu. Grazzi President. Iva. Kollox jiderċar, ċar m'hemmx intoppi. Kenna ħafna leġizlazzjoni, kenna ħafna miżuri ta' nfurzar tal-liġi, ta' sigurtà li kollha jagħmlu referenza għas sigurtà nazzjonali. U qatt ma donar narblu daqsxejn xi tfisser, iżda kont qed nistaqsi X'definizzjoni legali hemm għan sigurtà nazzjonali li ma qed tapplika l-Kummissjoni Ewropea? U għal daqstant saqsejt il-Kummissjoni u wieġbu tartwis li m'għandhomx definizzjoni tagħhom għaliex fidejn l-Istati membri. Ma dan jistaġibni għaliex Jiena minix avukata, iżda jekk il-Kummissjoni tagħmel proposti leġislattivi bbażati fuq definizzjoni fejn is-sigurtà nazzjonali tista' tkun saħansitra l-ar l-an ta' proposta leġislattiva mhux pjuttost stramba li m'għandniex definizzjoni uniformi ta' din x'tista' tfisser sigurtà nazzjonali tal-ima nazzjon. Eżattament, dan mhux definit. U ma naħsibx li tajjeb li ngħidu li issa fidejn l-istati membri li jiddefinixxu ġini, għax qed nadottaw leġiżlazzjoni li tapplika kullimkien fl-Unjoni Ewropea hemm saħansitra xi ħaġa bħal safe harbor li qed tiġi deċiża esklusivament mill-Kummissjoni Ewropea. L-arranġament ta' safe harbor jinkludi wkoll it-termini jew referenzi għal sigurtà nazzjonali. Għalhekk il-Kummissjoni kif tista' tajt li din taqa' fidejn l-Istati membri li sejbu definizzjoni meta tadotti tadotta b'xaġa bħal safe harbor. mbagħad tirrifjuta li tneħħiha għal kollox, ma ħaġa oħra. Jekk m'hemmx definizzjoni legali, għaliex is-sigurtà nazzjonali qed tintuża biex tiddefinixxi il-kamp ta' applikazzjoni tal li magrat il-leġizlazzjoni tapplika ġifiri element ewlieni u għalhekk hija xokkanti frankament għalija li m'hemmx laqqas definizzjoni waħda ta' sigurta nazzjonali u għalhekk nixtieq tweġiba. Okay, so um, we're going to hear what the Commission said. Nisemmaw xanda xtajt il-Kummissjoni fuq din id-definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali għal dawk li qed jistaqsu eżattament jiġri din hija kwistjoni li torbot ma' xi ħaġa li ħarġet f'ħafna testi leġislattivi li għandna bżonn definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali għaliex jisa fir-rux ta' ħafna minn diskussjonijiet tagħna fid debattiti u fit-testi legali. Qed dan biex dawk il-kollegi li għadhom daqsxejn Ma jafx laqatom minn fejn ġi dal-argument, nispjegawhom daqsxejn. Issa tweġiba mill-Kummissjoni, Sur Kramer. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Jiddispjaċina li kienem ftit domin fit-tweġiba għal-mistoqsija tal-membru onorevoli. Iżda issa fuq is-sugu il-sigurtà nazzjonali hija terminu fil-trattati artikolu 2 eh, paragrafu artikolu 42 artikolu 4 paragrafu 2 skużawni u nixtieq nisħaq li kwalinkwa terminu tal-liġi tal-Unjoni li ma tirreferix esplicitament għal terminu tal-liġi dan huwa terminu autonomu u għalhekk jaqa' taħt interpretazzjoni autonoma li fl-aħħar mill-aħħar fidejn il-qorti tal-ġustizzja. Għaldaqstant ma nasibx li nistgħu ngħidu li hija definizzjoni jew tefsira ta' din ta' dan it-terminu fidejn l-Istati Membri. L-artikolu ta' trattat fuq l-Unjon tal-Unjoni Ewropea jirreferi għal responsabilità tal-Istati membri għas sigurtà nazzjonali imma dan mbagħad għandu tifsira awtonoma u bġid varji ta' leġislazzjoni sekondarja jirriflettu din il-limitazzjoni inerenti tal-setat tal-Unjoni. Issa, fuq il-mistoqsija li tresqet u tweġiba li tat il-Kommissjoni, Il-mistoqsija ġeneralment referiet għal dan kunċett ta' sigurtà nazzjonali u għal daqstant e, tweġiba nammettu li hija waħda ta' natura pjuttost ġenerali. Minkejja dan, ovvjament il-Kummissjoni bħal muadmir tagħha hija d-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew biex tagħti tweġiba l kwalinkwa mistoqsijiet oħrajn biex tispeċifika aspetti differenti ta' dan il-kunċett, per eżempju, marbut mal-kuntesti speċifiċi ta' biċċiet ta' leġislazzjoni sekundarja. Grazie ħafna. Ok, Sophie, back to you quickly. Sophie, lura lejk. Grazzi, tab li għawnek għed niftaħ il-kaxxa ta' Pandora għawnek. Prova għamel kaxxa zaħira, toċ toħloq ħafna affarijiet jaħarqu. Iftaħ ftit l-affarijiet imma mux iżejjed jgħid il-President. Tkompli Sinjura Sofi Indveld. Iva President, naħseb li l-battitu ta' dan it-tip mhux qed jagħmel ġustizzja l-importanza għaliex is-sigurtà nazzjonali l-istati membri ovvjament huma responsabbli li jżguraw is-sigurtà nazzjonali fuq it-territorju tagħhom, ovvja dan ċar. Iżda terminu sigurtà nazzjonali qed jintuża firxa wiesa ta' liġijiet u ta' bilħaq ukoll ftejmiet internazzjonali u qed jintuża bħala bażi għal eċċezzjonijiet għal regoli ta' sikwit regoli bħal drittijiet fundamentali, trasparenza, drittijiet ta' ċittadini, protezzjoni ċivili, ecc. Għalhekk jekk ikonna bażi għall eċċezzjonijiet għal drittijiet bażiċi tagħna, allura għandna nkunu nafu bħala ċertezza legali eżattament il-bażi għal dawn l-eċezzjonijiet x'inhi. Jekk tuża terminu li għandu tifsira differenti mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea fl-Istati membri differenti imma anke fil-pajjiżi fejn għandna ftejmiet magħhom, ħafna drabi ma jkunx hemm ċarezza, ikollna ftejmiet internazzjonali ta' sekwit li jgħidu li raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali sta' jkollna eċċezzjoni tali tali u tali. Imma sigurtà nazzjonali tali ma' pajjiż eżattament. Ikanna ftejim per eżempju fuq trasferiment ta' data tal-banek jew tal-passiġġiera l-Istati Uniti u ma jagħtu ċertu salvagwardji legali għajr fejn japplika l-raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali dawn ma japplikawx, dan xi fisser? Ifisser li sigurtà nazzjonali tal-Istati Uniti tiddefinixxi meta l-liġi Ewropea tapplika għalija? Verament nixtieq inkun naf x'inhu jiġri hawn, x'inhi tweġiba, għaliex każ ċar fejn fidejn il-Kummissjoni li tina definizzjoni hija propju safe harbor. Safe harbor hija deċiża mill-Kummissjoni Ewropea, mhux mill-Istati Membri, mhux mal-Istati Uniti, mhux mill-Parlament, imma mill-Kummissjoni. U għalhekk ċertament jekk il-Kummissjoni għandha leġiżlazzjoni tant importanti jew sejħela li trid u l-Kummissjoni tiddeċidi, allura mbagħad għandu jkun ċar assolutament li muma termini legali li qed tuża. U għalhekk, President, tassaw nħoss li għanna niddiskutu dan l-affarijiet iktar fid-dettall u għanna ninsistu li jkollna tweġiba sħiħa bil-miktub mis-servizzi legali tal-Kummissjoni Ewropea u ma niddejjaqx nikkonsulta l-servizzi legali tal-Konsillu tal-Parlament għax l-istituzzjonijiet kollha li tal huma flimkien jgħaddu l-liġi flimkien u għalhekk wasal iż-żmien li naqblu fuq definizzjoni. Anke jekk il-ftehim ikun ifisser li d-definizzjoni li tapplika hija dik kif tapplika fl-Istati Membri, imma l-affarijiet għandhom ikunu ċari għaċ-ċittadini tagħna meta l-liġijiet japplikaw u meta le. U għalhekk għandna bżonn din id-definizzjoni. Il-President. Sofi, nfakkar il-kollegi li matul l-inkjesta tal-NSA aħna binna illi qabel ma nadilek il-mikrofonu jan li din id-definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali hija waħda kritika. Għaliex id-definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali għall istati membri taħt trattati kienet responsabilità tagħhom taħt l-artikolu 4 imma mbagħad fir-rigward il-kooperazzjoni bejn l-istati membri allura mbagħad l-affarijiet huma pjuttost imtabna iktar situazzjoni komplikata. U hemmhekk imbagħad hemm sitwazzjoni iktar imċajpra fejn il-ftejmiet internazzjonali ma nafux eżattament kif qed jiġu applikati. U għalhekk dak li qed jgħidu servizzi legali probabbilment għandna bżonn iktar pożizzjoni dettaljata b'ċertu sfumaturi wkoll. Jien naqbel ma dak li qed irridu najdu l-affarijiet iktar fid-dettall u għalhekk qed lek tiftaħ il-kaxxa ta' Pandora parzjalment u mhux kollha. Grazzi tal-li smajtni, tajtni widen issa Jan, jekk jogħġbok. Iva, nerġa' nitkellem fuq it-talba għal iktar dettall lill-Kummissjoni u għandi ħafna mistoqsijiet minn naħa tiegħi. Ġifri nixtieq nirreferi għal xi mistoqsijiet speċifiċi li għandi. Dejjem hemm nuqqas ta' ċarezza fuq din il-ħaġa jekk is-sigurtà nazzjonali bħala terminu f'testi legali tal-Unjoni Ewropea jistawx biss ikunu sigurtà nazzjonali tal-stat membru partikolari tal-Unjoni Ewropea. Dik l mistoqsija t-tieni. Fir-rigward l-ambitu ta' dak li jista' jkun kopert meta tqis l-affarijiet meta tfasslu l-liġijiet u testi legali fl-interpretazzjoni tagħkom tal-Kommissjoni tista' tkopri wkoll interess ekonomiku jew inkella tista' tkopri wkoll l-ispjunaġġ. Spjunaġġ fuq stati membri oħra, pal pereżempju l-istituzzjonijiet tal-gvern ta' stati membri oħra. Dawn iż-żewġ mistoqsijiet speċifiċi li għandi. Tajjeb. Definizzjoni fejn qed toħodna u għalhekk għandna bżonn diskussjoni dettaljata li għandha ħafna implikazzjonijiet qalila. Forsi tista' tagħti tweġiba fuq fuq fuq dak dawk il-mistaqsijiet biex bekk iwittu triq. Monika, għandek kontribut minn ħatijak ukoll u mbagħad forsi nagħlqu ukoll billi konna n intervent minn ħadd tas servizzi legali. Iva, grazzi President. Naħseb li għalhekk il-konverzazzjoni hija waħda diffiċli hawnhekk dan id-dibattitu għaliex it-terminu sigurtà nazzjonali stess ħafna drabi japplika skont il-sitwazzjoni li minna tkun qed tiġi estrapolata din, din, dan il-terminu. U għalek il-terminu sigurtà nazjonali jider differenti skont ċirkostanzi li huwa importanti hawnhekk huwa fejn nistgħu bir-reqqa ikonna xi prinċipji ġenerali biex bekk nippruvaw nillimitaw it-termini biex ikunu utli u mhux kull darba nibdluhom. Għalhekk it-terminu sigurtà nazzjonali ivarja skont il-ġestjoni ta' sitwazzjoni ta' sigurtà partikolari. Jew pereżempju fejn ikun hemm l-awtoritajiet tal-kriminali, l-awtoritajiet tal-pulizija, jew il-Ministeru tad-Difiża, meta jkunu dawn responsabbli skont min ikun responsabbli jista' jkun hemm adattament ta' dan it-terminu sigurtà nazzjonali skont it-teddida potenzjali li tkun teżisti. U għalhekk naħseb li jkun utli li jkollna diskussjoni aktar qalila aktar dettaljata fuq dan is-suġġett għax jkun diffiċli ħafna li nsibu terminu wieħed li jkun jista' japplika skont iċ-ċirkustanzi kollha differenti marbuta ma' sitwazzjonijiet differenti li jitolbu l-użu ta' dan it-terminu stess Iva ħajkonna diskussjoni fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea eh, dwar l-affarijiet interni, ħajkonna eh, dan id-diskussjoni u hemmhekk ikonna bżonn terminu b'definizzjoni ċara ta' sigurtà nazzjonali. Din hija mistoqsija bil-miktub tajba ħafna opportunità ta' deb biex nkun nistgħu nsibu tweġibiet. Jekk jogħġbok. Monika, grazzi, jiena kuntenta ħafna li Sofi għajmed din il-kwistjoni anke f'dan il-kuntest għaliex is sigurta nazzjonali qed tintuża bħala skuża ħafna drabi. Ta' sekwit mhux biss meta nħarsu lejn leġizlazzjoni imma kif fil-prassi li qed jipperikolaw pereżempju l-libertà tal-kelma jew tal-informazzjoni, il-mezzi tax-xandir. U dan l-aħħar l-kwistjoni tal-Ungerija fejn rajna dawn l-affarijiet iseħħu imma dawn jista' japplika wkoll għal pajjiżi oħrajn. U għalhekk importanti li meta niddiskutu dawn l-affarijiet niddefinixxu b'mod aktar preċiż dak li ċertament mhuwiex kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali. Nħarsu lejn libertajiet, lejn id-drittijiet politiċi, eċetera, biex ċaru tont ngħidu fejn ma jistax ikun hemm skuża, fejn is-sigurtà nazzjonali bħala skuża ma jistax tintuża biex bekk ma nxeklux il-drittijiet u l-libertajiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Iva, l-eżenzjonijiet tant famużi ta' sigurta nazjonali, tajjeb, jgħid il-President. Bekk dan jikonkludi il dibattitu tagħna le jidher li le? Signora Joli, jekk jogħġbu. Um, I, <clears throat> I just thought that... Iva President, ħsibt li ma stajniex nikkonkludu din id-diskussjoni dwar is-sigurtà u drittijiet fundamentali mingħajr ma nsemmu daqsxejn dwar it-tattika tal-ġurnata li l-istampa ġeneral, l-istampa internazzjonali publikat li 340 ċittadin ma ħalsux taxxi l pajjiżi tagħhom. Minkejja li hemm faqar dejjem jiżdied u anki fejn memx iktar saħħa u finanzjamenti għas-sigurta għax il-flus speċaw. U għalek din hija importanti għaliex hija għandha tkun priorità tal-President tal-Kummissjoni l-ġdida. Dan huwa punt jaħraq, punt ta' svolta u għalhekk hemm bżonn insibu tarf din is-sitwazzjoni u għandna nqisuha. Anki l-kumitat l-oħrajn għandhom isuha, ma nafx aħna x'għandna nagħmlu bħala kumitat libe forsi l-koordinaturi jistgħu jiltaqgħu u jaħdmu fuq soluzzjoni ta' din il-kwistjoni li semmejt. Naħseb li tassow din hija xi ħaġa li qed tidher fuq il-titoli kollha tal-gazzetti fuq l-aħbarijiet u naħseb li għandha impatt fuq is-soċjetajiet tagħna fuq drittijiet fundamentali. E naħsbu dwar it-tfal fejn rajt artikolu dwar Philadelphia fejn hemm faqar minkejja li hemm kumpaniji multinazzjonali, terz ta' tfal fl-Estonja qed jgħixu taħt il-linja tal-faqar. U dan minħabba tax haven li hija Lussemburgu u dawn 340 ftehimiet li jenaddew meta Jean-Claude Juncker kien president tal-pajjiż. Naħseb li dawn l-affarijiet għandna nqisuhom ukoll b'xi mod jew ieħor. Grazzi. Rajt waħda mill-intervisti tijak fuq dan is-suġġett dan l-aħħar u nistan ma' l koordinaturi Tajjeb, grazzi. Tajjeb kollegi, jekk din tikkonkludi diskussjoni fuq dan il-punt, nitlob is-servizzi legali jitkellmu fuq dawn il-punti u ħut minnhom li tqajjem sur Albrecht u oħrajn. Is-servizzi legali tal-Kommissjoni ta' ma nafx jekk ħarbitlix lix ngħid is-servizzi legali tal-Parlament qatt ma nagħmel żbal bħal dak, imma fidejn is-servizzi legali tal-Kummissjoni. Jekk jogħġbok. President, membri onorevoli, forsi nista' niċċara fuq nota istituzzjonali li hawn qed nitkellem bħala rappreżentant ta' servizz legali bħala s-servizzi ewlenin għal din mistoqsija parlamentari ma mhux fil-kapaċità ta' servizzi legali fejn aħna l-unika konsulenza għal kummissjoni Nixtieq nisħaq mill-ġdid anki biex nsemmi dak li qal il-kollega il-membru onorevoli Holmajer li forsi il tifsira preċiża tal-kunċett ta' sigurtà nazzjonali jista' jiddependi wkoll fuq l-istrumenti differenti u jvarja minn strument tal ieħor għalhekk hemm bżonn analiżi dettaljata l kull strument biex naraw eżattament x'kienet ir-rida tal-leġislatur fil-kuntest speċifiku. Ġifieri mingħajr ma nqogħdu nitlu fid-dettall hawnhekk illum jista' jkun jagħti il-każ illi dan il-kunċett ikollu tifsiriet differenti fi strumenti differenti. U anke rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-leġiżlazzjoni interna u l-ftehimiet internazzjonali. Kull ma nista' nagħmel huwa ntenni dak li diġa qed Ovvjament il-Kummissjoni lesta ta' titweġiba għal kwalinkwa mistoqsija bil-miktub u tispeċifika li muma l-ħtiġijiet għal kjarifika. Ovvja dan umbat nipruvaw nżommu mal-iskadenzi u natu tweġiba. Grazzi ħafna. Mrs. Kaufman, did you want to speak? Did you? Did I... Signora Kaufman, Tixtieq titkellem? Iva, xtaqt wieġeb malar malajra fuq dak li qalet il-Kummissjoni. Naħseb li tkun ħaġa tajba jekk is-servizzi tagħna jkunu jistgħu jfasslu xi ħaġa anke meta nagħtu ħarsa lejn il-livell nazzjonali u internazzjonali, forsi d-definizzjonijiet tal-ġnus maquda min jaf. Bekk forsi nistaw niflu daqsxejn l-affarijiet fuq din il-bażi biex imbagħad naslu għal deċiżjoni. Forsi tkun tajnuna din. Il-President, iva suġġeriment tajjeb ħafna, dan kont se ngħidu bħala konklużjoni. Issa nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lil Sofi li resqet il-mistaqsija tagħmel konklużjoni u mbagħad timmexxu l-affarijiet qudiem. Thank you. If basically if I sum Iva, grazzi ħafna, jina nista namel taqsira ta' dak l-qalu servizzi legali, ġviri, aħna ma nafux xie twisser u nivindaw l-affarijiet kif inkunu għaddejjien. Ik joġbok għamel eh, suġġeriment pozittif jgħajt il-President fil-konklużjoni tijak. Iva, aħna suppost eh, bdejna dibattu ta' 5 minuti ilu, iġifiri għal darba maħnix eh, edin tart. Jena minix avukata, ma tal-lim ċifti taffarijiet waqt li waqt iż-żmien tiegħi f'dan il-kumitat, wieħed mill prinċipju fil-istat ta' dritt huwa li wieħed li l-liġijiet jistgħu bassru U jekk inti tajt li iva għandna dan il-kunċett ta' sigurtà nazzjonali ma nafux eżattament x'ifisser fisser isna napplikaw skont ċirkostanzi Dan ifisser li ma tistax bassa kif ħatużax. Jiġifieri jekk is-sigurtà nazzjonali tintuża bħala bażi biex wieħed e, jannulla temporanjament ċertu prinċipji legali jien mhux neċessarjament ma naqbilx mal-mekkaniżmu, dak li qed ngħid jiena huwa li jridu kunu nafu x'inhu, jrid ikun jista' jitbassar. U jekk aħna niġġudikaw skont is-sitwazzjoni, iva tajjeb, imma min ħajġudika, min jiddeċiedi? meta tapplika eċċezzjoni jew le. Jekk aħna qasbis nafu x'inhija id-definizzjoni jew għar jekk ikonna leġiżlazzjoni fej jista' jkun hemm 28 eċċezzjoni differenti jew anka iżjed għaliex jista' jkun anka is-sekurità nazzjonali tal-Russja, taċ-Ċina, tal-Stati Uniti, ġifieri din mhix aċċettabbli. Jiena minix qed impoġġi dubju fuq il-prinċipju, li xi salvagwardji legali u prinċipji temporanjament jistaw jiġu annullati għal raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali imma mbagħad irdu nkunu nafu minn qabel x'inhija d-definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali u liema definizzjoni tapplika. Għalhekk il-proposta tiegħi hija din l-ewwel nett. Minħabba li hemm każ wieħed speċifiku li jiena semmejt ta' Safe Harbor li eh, jista' joħloq problemi diġà kif inhu, jina nil-proponi li il-Kummissjoni waħedha tiddeċidi jekk il-Kummissjoni daħlet il-terminu Safe Harbor, um, National Security Safe Harbor, mela il-Kummissjoni taf xfisser eh, il-leġislatur meta diġiet infasla. Għalek jiena nixtieq li dan il-Kumitat jitlob minant il-Kummissjoni definizjoni sħiħa dettaljata bil-miktub ta' terminu sigurta nazzjonali fil-kuntest ta' Safe Harbor u aħna nixtiquha kemm jista' jkun malajr. Tieni net. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tagħtina definizzjoni usa jew spjegazzjoni ta' kif jużaw it-terminu sigurtà nazzjonali fil-proposti leġislattivi kif użawhom sal-lum u jiena nippretendi u għawek aħna u koll rridu nkunu disciplinati li fi kwalunkwe proposta leġislattiva tal-ġejjieni jew proposta għal ftehim li jinkludi il-terminu sigurtà nazzjonali li inżidu definizzjoni. U jina ovvjament nappoġġa suġġerimenti kollha l-oħra li saru, ġifri nistaqsu li servizz legali tagħni u kollha l-istudju ta' servizz ta' studju sabiex jagħtuna iżjed materjal ta' sfond. Grazzi ħafna Iva dawn huma suġġerimenti utli nagħmlu hekk nivolvu servizzi legali tagħna Umbat niġi lura ġviri ninkludih bħala punt, punt fuq l-agenda xi darba oħra. U din hija xi ħaġa li ovvjament ħatgħaddi mill-direttiva, ħidmiet leġislattivi oħra, ġviri vera għandna bżonn dik id-definizzjoni anke għal dik li hija strateġija interna. Grazzi ħafna kollegi. Hawn xi punti vari? Hawn xi ħadd xi punt? Iva, mela, Nadil kelma lilek. Mikrofonu. Sir President, forsi jekk tiftakar il-bira, inti kellek xi dubi meta inti kellek xi dubi meta konna qed niddiskutu terrorizmu. Għaliex inti illimitajt il-ħin tal-interventi. U jina nixtieq nassigurak li inti president tajb ħafna persuna verament ġentili u tħulija. Iżda minkejja dan nixtieq immur lura għad-dibattitu li sar il biraħ qabel li kell. Wieħed mill-kollegi għamel point of order biex attakkani personalment. Issa jiena nixtieq nagħmel l-istess ħaġa. irridu namlu punt ċar. Aħna ħankunu edin niddiskutu il-moralità xinu e, eh, tajjeb jew ħażin għal-familja. Aħna qatt maħna ħanevitaw dan is-suġġett għaliex hemm opinjonijiet differenti hawnhekk f'dan il-kontinent li juru il-varjetà ta' l-opinjonijiet tagħna. Issa kien hemm kollega li qalet li l-intervent tiegħi biex. Iżda meta jina nisma' li xi perspettivi morali li ġew maqsuma minn Adenauer, Schumann u ħafna oħrajn. Anka Giovanni Paoluttini. Pritka l-istess perspettiva, l-istess opinjoni. Għalek, aħna ma nistawx naqblu. Iżda jiena personalment lest li ikolli kwallunkwe dibattitu fuq dan is suġġett sur President. U nixtieq nitlob lil President sabiex jassigura ruħu li aħna ikonna il-ħin imqassa mod ġust għall-interventi tagħna. Għaliex mhijiex idea tajba li wieħed jattakka fuq livell personali xi ħadd ieħor f'din il-kamra. Nixtieq nitolbok li tassigura li taġixxi b'mod ġust Iva fil-fat eh, dan il-punt għajimtu xi dartejt li ta' naħseb Iva fimniħ il-punt tijak. Minn dak li ftakart jiena, il-niftakar jiena, il-bira inti għajem il-punti tijak mod ċar ħafna dan huwa dibattitu li għajem ċertu emozjonijiet u inti il-punti tijak għamiltom mod ċar, et terġa tamilom il-lum, il lum Għalhekk jiena milli nista' nara ma naħsibx li hemm fej li nżidu dawn il-punti minn te għamiltom dawn il-punti. Ħadd nota ta' dak li jettejt. tgħid. Mela għaw xi punti oħra mhux kollegi oħra le il-laqat li miss huma fil-11 u l-10 fl-10 u 11 ta' Novembru. Ħanala il-laqa. Naħseb li l-punt tiegħek għamiltu, għamiltu l-punt tiegħek u konċar ħafna.